erba favur kontra astensjonijiet deċ Paragrafu 16 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet. 5 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Paragrafu 18 test oriġinali maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 29 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 30 test oriġinali vot maqsul l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 34 test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra kontra astensjonijiet għaddiet 35 test oriġinali f'erba partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet raba parti favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda numru wieħed votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 38, test oriġinali, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda 6, favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. L-emenda 7, favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Paragrafu 56 test oriġinali fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Għaddi tieni parti u t-tielet parti votazzjoni nominali, tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tielet parti votazzjoni miftuħa. Tielet parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa Għaddiet. Paragrafu 57 test oriġinali f'tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 58 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Citation 9, test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. Citation 29, favur kontra astensjonijiet għaddit. Citation 30, favur kontra astensjonijiet għaddit. Citation 43, favur kontra astensjonijiet għaddiet citation 46 favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 8 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa Ham alle abgestimmt Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddietx. Premessa F ferba partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet raba parti favur kontra astensjonijiet għaddiet Issa r-riżoluzzjoni kif ġiet emendata votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Issa naddu għal rapport tal-Onorevoli McAllister. L-emenda tlieta favur kontra astensjonijiet maddeċ, l-emenda sitta favur kontra astensjonijiet maddeċ, paragrafu 7 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda, l-emenda 7 favur kontra Astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 5 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet l-emenda 8 favur kontra. Astenzjonijiet maddeċ l-emenda 13 favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet test oriġinali diġa għamminniħ u ngħaddu għall-emenda dissada favur kontra assenzjonijiet maddeċ l-emenda 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 44 votazzjoni nominali fuq it test oriġinali. Ħalli niċċekkjaw fuq l-emenda 10 xek tlabtu mela vot elettroniku fuq l-emenda 10 il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni Ma M'għaddiċ. Paragrafu 44, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 40 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal paragrafu 56 f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 11 favur kontra astensjonijiet maddiet l-emenda 12 favur kontra astensjonijiet maddiċ L-emenda 2 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Paragrafu 70 test oriġinali fl-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa E, emenda numru 1, favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 5 favur kontra astensjonijiet maddeċ, l-emenda erba favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa ngħaddu għal riżoluzzjoni tal kumitat Afet, votazzjoni nominali u l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. U issa naddu għal rapport eh, tal-Onorevoli Danjon. Emenda 18 favur, kontra astensjonijiet maddeċ, test oriġinali f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 19 favur kontra Astensjonijiet maddeċ, paragrafu 3 test oriġinali, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda wieħed favur kontra. Astensjonijiet maddeċ, emenda 20 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ, emenda 21, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddeċ. L-emenda 22 dawk favur kontra. Astensjonijiet maddeċ 23 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ 24 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ test oriġinali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Din għaddiet 25 dawk favur kontra astensjonijiet m'għaddeċ test oriġinali paragrafu 12 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet, tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 2 f'żewġ partijiet, it-tnejn huma votazzjonijiet nominali l-ewwel parti. Fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddeċ it-tieni parti xejn fuq dik mela fuq 26 favur kontra astensjonijiet maddeċ emenda 27 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 3 favur kontra astensjonijiet maddeċ, l-emenda 28 favur kontra astensjonijiet maddeċ, test oriġinali tal-paragrafu 16 żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 29 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex l-emenda 4 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiex l-emenda 30 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex test oriġinali tal-paragrafu 21 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. L-emenda ħamsa dawk favur, kontra, astensjonijiet. Aħjar niċċekjaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda 31 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 6 votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddeċ. Test oriġinali tal-paragrafu 24 dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet l-emenda 7 votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. M'għaddiex. Paragrafu 26 test oriġinali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 8 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda d dissa dawk favur. Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. Paragrafu 37, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? għaddit. L-emenda 10 favur? Kontra? astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 43 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 32 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ Paragrafu 48, test oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 39 dawk favur. Kontra. L-emenda 39 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet L-emenda 11, votazzjoni nominali, l votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda 12, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda 13, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Paragrafu 64 test oriġinali votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. L-emenda 33 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Paragrafu 66 test oriġinali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? għaddiet. L-emenda 34 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ paragrafu 68 test oriġinali votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 69 test oriġinali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 14 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. M'għaddietx. Paragrafu 73 test oriġinali dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda 38 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa għaddit. Test oriġinali le dana jaqa issa naddu għall-emenda 15 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda 16 votazzjoni nominali il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda 35 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 17 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-paragrafu 106 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 107 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 111 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 36 favur kontra astensjonijiet maddeċ Emenda 37 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Riżoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet emendata votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. U din ġiet adottata. Issa ngħaddu għal riżoluzzjoni fuq il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Emenda sitta, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. L-emenda 17, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ L-emenda 36 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddeċ, l-emenda 16, favur, kontra? Astenzjonijiet, maddeċ, l-emenda 37, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddeċ, l-emenda 38 dawk favur, kontra? astensjonijiet maddeċ emenda 39 favur kontra astensjonijiet maddeċ emenda numru 1 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddeċ l-emenda 40 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 19 votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Mendo doxrin favur kontra astensjonijiet maddeċ. Er, 41 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 18 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 42 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Menda 21 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 43 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 44 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 23 favur kontra astensjonijiet maddeċ, l-emenda 2 favur kontra astensjonijiet maddeċ, Test oriġinali, paragrafu 7, f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra, astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda 45 favur kontra, astensjonijiet maddeċ, paragrafu 8 test oriġinali votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda tlieta. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddeċ, emenda 46, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddeċ. Naddu għat-test oriġinali tal-paragrafu 9 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 22 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. 47 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Test oriġinali tal-paragrafu 10 votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. għaddit L-emenda 48 favur kontra. Astensjonijiet m'għaddiex. 71 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet emenda 49 votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni maluqa, Maddeċ menda 50 favur, kontra, assenzjonijiet maddeċ 75 votazzjoni nominali miftuħa. Ham alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa, għaddiet. Emenda erba' dawk favur, kontra, astensjoniet maddeċ 51 favur kontra astensjoniet maddeċ 69 favur kontra astensjonijiet għaddiet ħan iċċekkjaw fuq l-emenda 69 votazzjoni miftuħa. Ħadd vota votazzjoni magħluqa għaddiet. 72 votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Test oriġinali eh, votajna fuqu, votazza eh, 52 votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddeċ l-emenda 74 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Menda 70 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda 53 favur kontra Astensjonijiet maddeċ 73 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda 54 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ emenda 76 u hawnhekk għandna emenda orali l-Onorevoli Font. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nressaq din l-emenda orali biex nissostitwixxu l-kelma Strasbourg bi Brussell għaliex din hija sedi tal-maġġoranza tal-istituzzjonijiet Ewropej u hija ħaġa ġusta li l-ċittadini jkunu jafu li aħna ħadnihom bis-serjetà. Ġifieri l laqgħa se tkun fi Brussell u mhux fi Strasbourg. Grazzi memx għalfejn ġustifikazzjonijiet ta' dak it-tip. Issa ġustifikazzjonijiet eh, jekk joġobkom huma bil-wieqfa. Sakemm ma jkunx hemm erbajn kollega jfisser li l-emenda orali mhix ammissibbli. Issa ngħaddu għall verżjoni oriġinali eh, u l-votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 76. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda 55 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 18, żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 56 favur kontra astensjonijiet maddeċ 57 favur kontra astensjonijiet maddeċ 24 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet maddeċ tieni parti favur kontra astensjonijiet maddeċ 58 favur kontra, astensjonijiet maddeċ, 59 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, 60 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddeċ, 61 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, 62 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, 63 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Maddeċ, 64 dawk favur, kontra astensjonijiet maddeċ, 25 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa ma deċ. 65 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Ma deċ. 66 dawk favur kontra. Astenzjonijiet ma Numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddeċ, 26 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Din m'għaddiċ laqqas 27 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ 67 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ 28 favur kontra astensjonijiet maddeċ 29 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa maddeċ 30 favur kontra astensjonijiet maddeċ 31 favur kontra astensjonijiet maddeċ 7 votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa kulħadd tivvota Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 8 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 32 favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. L-emenda 9 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda 10 favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 33 votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Emenda 11, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. 12 favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 13, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota, votazzjoni maluqa, maddeċ. L-emenda 14, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda 15, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda 34, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Maddeċ, 35 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Issa ngħaddu biex nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kif ġiet emendata. Votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa u din għaddiet. Grazzi ħafna għall kooperazzjoni tagħkom.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 irridu nkunu lesti biex l-emiċiklu jkun jista' jitlesta għas-sessjoni ta' wara nofsinhar. Jiġifieri dawk l-ispjegazzjoni ta' voti li ma nlaħqux nagħmlu llum nagħmlu għada u l-bqija jistgħu jitresqu dejjem bil-miktub ukoll. Onorevoli kollegi, se nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-voti. Az első állásfoglalási indítvány az európai zöld megállapodás. Az első fel... fel... Mela,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 Il-permezz tal-European Green Deal l-istati membri kollha ser ikunu jistgħu jaqilbu lejn soċjetà b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju, però dan huwa biss il putta tluq. Tintervjeni il-President u titlob il-kelli biex jieqaf ftit jistanna 30 sekonda u mbagħad inkomplu. il te fejn ekloxent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 Iva, Sur President, Sinjura President, il-European Green Deal permetti li l-Istati membri kollha jaqilbu lejn eh, ekonomija b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju, però dan ħajkun biss il-punt ta' tluq. Jiena votajt favur dan il-patt il-ġdid għal huwa pjan sot biex eh, naqsu l-karbonju mill-ekonomiji tagħna u biex dan isir hemm bżonn li nagħmlu tliet affarijiet. L-ewwel ħaġa, irridu niżguraw illi nappoġġaw il-komunitajiet tagħna biex jagħmlu tranzizzjoni ġusta lejn ekonomija b'emissjonijiet baxxi. It-tieni ħaġa, irridu gvernijiet li jkunu lesti jieħdu id-deċiżjonijiet ibsa issa mhux iħalluhom għal iżjed tard. It-tielet ħaġa rridu niżguraw illi negozji privati jaħdmu id-fit mal-gvernijiet. Ma tantx baqanna żmien biex insalvaw il-pjaneta tagħna Inrien devastanti li hemm bħalissa fl-Awstralja għandhom ikunu ta' twissija lina l-koll. F'pajjiżi stess qegħdin naraw maltempati illi huma ħafna iżjed minn normali. L-aħħar ħaġa hemm bżonn li l-nies nagħtuhom tama, nagħtuhom tama li jista' jkun hemm bidla. Għaliex mingħajr tama n-nies ser jaqtaw qalbhom. Jiena nixtieq nirrakkomenda biex eh, taraw diskors illi tat il-Prim Ministru ta' New Zealand qabel il-miliet. Dan kien diskors illi li li tani tama tama li aħna bħala speċi jirnexxinna insalvaw il-pjaneta tagħna. Grazzi ħafna. Kollegi, ħanitlobkom iżomm mal-minuta allokata lilkom jekk joġobkom. biex bekk inkun nista' nagħti minuta lil kulħadd. Is-sur Hook. Iva, forsi l-iżjed eh, azzjoni importanti li qatt l-Unjoni Ewropea huwa dan il-European Green Deal. Dan huwa sforz biex inwaqfu l-tibdil fil-klima u niprotteġu l-biodiversità darba l-dejjem. il qafas għall-azzjoni li tiġi maqbul fuq livell Ewropew u internazzjonali. it tniġis ma jaqafx mal-frontieri nazzjonali Hemm bżonn li kull individwu u kull komunità lokali taġixxi. Fir-raħal tiegħi favixem il-tniġis fl-arja huwa tliet darbit ola mill-limitu legali u l-gvern qed jippermetti li dan kollu eh, ikompli. Il-kunsilli lokali fil-komunità tiegħi qegħdin eh, jimbuttaw il-qoddim proġetti tajbin, per eżempju ħlisna minn ħafna mill-plastik, ġviri jekk inti tagħti seta lill komunitajiet u ma jsolvu l-problemi tagħhom il-European Green Deal se proteġina minn ħsara fuq l-ambjent illi timina l-futur tagħna. Ma jistax ikun inkomplu neqirdu in-natura. Hemm bżonn illi nużaw teknoloġija ġdida biex il-futur tagħna jkun iżjed nadif. Grazie ħafna l-Onorevoli Jones issa. Mrs. Jones, the floor is yours. Signora Jones, se Book. Thank you. The climate Grazzi. L-emerġenza tal-klima u tal-ambjent hija waħda mill-akbar sfidi li għandha qudiema l-umanità bħalissa u l-istati kollha u l-atturi kollha voluti jridu jagħmlu l-almu tagħhom. L-Ewropa għandha bżonn mudell ekonomiku ġdid iżjed sostenibbli, iżjed xira għas-snin li ġejjin. Jiġifieri rridu laqgħu flimkien il-progress ekonomiku u soċjali rridu naqsu d-diżugwaljanzi ntejbu l-benesseri ta' kulħadd u ma nħallu lil ħadd warajna. Il-European Green Deal e- e- ikopri l-Ewropa kollha mill-Romanija sal-Irlanda. Imma imbagħad hemm ir-Renju Unit, pajjiż kbir illi jrid jiġi kkunsidrat ukoll jekk verament irridu nindirizzaw il-kriżi klimatika. Wales kien l-ewwel pajjiż fid-dinja illi ddikjara l-emerġenza klimatika. Aħna rridu naħdmu mal-ġirien tagħna u hekk ħajkun hemm bżonn li jsir. Il-European Green Deal irid qabbat lill-Ewropa fit-triq ta' żvilupp eh, sostenibbli u prosperità dejjima. L-Ewropa huwa attur globali u permezz ta' dan il-European Green Deal iridu niżguraw il politiki ambjentali u soċjali jiġu mfassla b'tali mod li jkun hemm tranzizzjoni ġusta u biex bekk ikun hemm bidla eh, soċjali u anke ekonomika. Wales ħajamel l-almu tiegħu. Kellimni mis mill-gwe Manuel Bombar Kjoġbok. Eżis kollegi, Signora President, il-Parlament ftit ta' ilu għalli għandna stat urġenza ekoloġiku ambjentali għalhekk issa bżonn illi nieħdu azzjoni skont l-urġenza illi għattunna illi hemm. It-test illi ġie proposta l-vot fih intenzjonijiet interessanti imma ma jqis li hemm bżonn ta' azzjoni skont il-bżonn li hemm. Pereżempju l-lam ta' tnaqis ta' 55% tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra kien dak l-an tal-mandatura tal-mandat ta' qabel. Mhux biżejjed irridu naslu għal 65% minn issa sal-2030 jekk irridu nwaqfu il-tisħin. il tisħin Umbat, il-riforma meħtieġa tal-PAK biex msemmija mat-test prezentat illum il-Komissjoni ma jpermettinniex illi nibdew tranzizjoni ekoloġika tal-agrikoltura. Il-test ma jippuntax sabaj lejn il-politika kummerċali tal-Unjoni u l-ftejmi ta' skam ta' kummerċ ħieles. Minħabba daw l-affarijiet jiena ma nistax nappoġġa. Nagyon köszönjük a következő felszólalónk Jessica. Sì, Il-kellim li jmiss il-senjura Eh, Jessica Stegrund. Dan huwa bidu ta' vjaġġ. Dan huwa mument tal-bniedem illi illi jitla fuq il-qamar. Irridu naraw x'ikunu l-konsekwenzi u l-implikazzjonijiet Din, din mhux serjetà, din populiżmu biss la dan ifisser li inti ma tix tħalli li nifsek milli tagħmel xi ħaġa oħra. Jekk tagħmel biljuni wara miżuri e, e, ta' tibdil f'dak li għandux ma' tibdil fil-klima li jfumaw il-bażi għal tkabbir futur hija ħaġa oħra. u mixi ideoloġija tajba din illi illi ma tuħux responsabilità f'dak li għandu jxasa ma tibdil fil-klima. U għallura jien votajt eh, le illum fil-Parlament. Grazzi l-kellim għal jmiss għal PPE. Senjur il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew għal Green Deal għall-Ewropa huwa importanti ħafna. Stennejtu jkun eh, eh, razzjonali u ambizzjuż. U fl-aħħar jiena stennejt mill-vot u konċentrajt fuq żewġ suġġetti. L-ewwel l-agrikoltura għax għandna bżonn agrikoltura li tkun sostenibbli u nirridu nirrikonoxxu li dan nistgħu naslu għalih billi ninċentivaw il-bdiewa biex iwettqu l-ħtiġijiet u l kundizzjonijiet tal-għanijiet tal-Green Deal. U rridu u opportunitajiet ġodda għal bdiewa biex jissiltu kontrat tibdil fil-klima. F'dan is-settur il-proposta hija aċċettabbli imma mhix li mhux aċċettabbli hija emenda tal-enerġija nukleari. U dar rapport jirrikonoxxi sussidjarjetà u l-possibilità tal-Istati membri li jiddeterminaw it-taħlita eh, enerġetika tagħhom. Imma emenda li tirrikonoxxi enerġija nukleari hija parti importanti tal-ġlieda kontra tibdil fil-klima. U għalhekk inassjonejt għax ma votajniex għalija. Grazzi l-kellim li jmiss. Is-sinjora Joveva. Grazzi, Signora President, jena votajt favur il-risoluzzjoni tal-Green Deal peress li tpoġġi l-anijiet tal-Parlament b'mod tajjeb ħafna. Hija eh, proposta bilanċjata illi tirrispetta neutralità klimatika li tagħmilha possibbli biex in-nies ikollhom ħajja sana b'saħħitha fl-Ewropa. Tiġiet għat tibdil fil-klima u paradigm eh, ġdid u huwa importanti li eh, l-imsieħba kollha interessati jkunu abbord fiha din, speċjalment i ċittadini fir-riżoluzzjoni aħna qed nitkellmu fuq il-neutralità karbonika għal ħajja kommerċjali din importanti wkoll. L-Unjoni Ewropea trid tkun fuq quddiem imma il-kumplament tad-dinja jrid jiġi warajna wkoll. Anke opportunitaja ekonomika biex ninkoraġġixxu partijiet oħra tad-dinja biex iseguna. Biex fil-futur aħna nistgħu nevitaw konsekwenzi ta' ħsara. Grazzi, Signora President. Jiena appoġġajt din il-proposta għaliex id-direzzjoni hija tajba għall-Unjoni tagħna hija sfida kbira daqskemm hija għal pajjiżi oħrajn inkluż ir-Repubblika Ċeka aħna tagħna reġuni li għadhom mhumiex lesti għal din it-trasformazzjoni sabiex inkunu nistgħu nilħqu l miri illi stabbilejna hija sfida wkoll biex wieħed jimmodernizza l-ekonomija Ewropea ma dak li li ħassibni huwa li xi ftit mill-emendi li għaddew mhumiex tajbin hija ħasra li aħna ma poġġajniex l-enerġija nukleari u skantajtu ukoll li l parlament ma jriċ issemmi l-impatt ta' dawn il-miżuri dawn huma xi punti li iddiżappuntawni li s-soltu kieku kienu ġaluni nastjeni imma ma rridx illi nkun negattiv. Għalhekk jiena appoġġajtu fl-aħħar għaliex iridu nżommu f'moħħna il ħsara li għamilna lill pjaneta tagħna u nibdew nagħmlu xi ħaġa dwarha. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Wimers għall-ICA. Fer Veronika Vrecinova. Grazzi tal-li tajtni l-kelma, Signora President. Jiena ma votajċ favur din il-proposta Alla volja jiena naqbel ma xħut mill-għanijiet bħal tisjeħ tal-biodiversità, l-ħarsin tal-foresti, ecc. imma fuq ċerti punti il suġġerimenti huma estremi u mhumiex se jwasluna fejn irridu, anzi se jkunu ta' pis enormi fuq iċ-ċittadini tagħna. Jiena ma nafx kemm dawk li votaw favur staqsew lil dawk li votaw l-om jekk huma jaqblux mal-żieda pereżempju fil-prezz tal-enerġija għat tisħin tal-djar tagħhom u staqsejtuhom lill elettori tagħkom jekk jaqblux mal-erda ehm, l impjiegi naħseb illi intom intom xtajdulhom dawn l-affarijiet lill elettori tagħkom qegħdin tosru l-affarijiet u ejjew naraw ukoll eh, eh, naraw xa jiġri bl-istrajkijiet minħabba li prezzijiet l ftit mela x'se jiġri wara dan. l-Unjoni Ewropea għandha bżonn l-Unjoni Ewropea għandha bżonn taffaċċja l-kriżi klimatika issa. U dan il-European Green Deal ħajkun strument utli ħafna biex fl-aħħar nindirizzaw id-diżugwaljanzi li hemm fl-istess ħin nagħmlu tranzizjoni lejn pjaneta żjed nadif. U għalhekk ah, jiena gburija ħafna bil-fatt li aħna tal-grupp tal-ħodor kellna rwol kbir. Fl-aħħar ser nirrispettaw il-limiti tan-natura se nieħdu miżuri u qed niżguraw ukoll li n-nisa ħajkunu fil-qalba tal-Green Deal imma l ħafna xogħol xisir. Aħna bħala grupp tal-ħodor ser inkomplu inħeġġu lill-Kommissjoni timplementa eh, Green Deal ġenwin li jimplementa protezzjoni soċjali, iżid l-ambizzjoni ekoloġika u jinvolvi il-ċittadini kollha permezz tal-qdiet taċ-ċittadini. Grazzi ħafna l-Onorevoli Wallace għal minuta. Uh, Grazzi, President. Hemm ħafna punti pozittivi fir-riżoluzzjoni dwar il-patt ekoloġiku, pereżempju f'paragrafu 20, Emmek qed nippruvaw niżguraw illi l-ispejjeż ta' din it-tranzizzjoni ma jaqgħux fuq l-iżjed nies eh, eh, vulnerabbli u eh, qed natu koll appoġġ għall iżjed taħriġ tal-ħaddiema. Però ma stajtx nappoġġa din ir-riżoluzzjoni għaliex taqsam wis eh, linji ħomor. Dinja rizoluzzjoni riżoluzzjoni li qed tinjora kompletament il-Mercosur qed issemmi li l-gass jista' jkun karburant ta' transizzjoni din ġennata u qed tirrifjuta li jkun hemm riforma tal-pak. Eh, Il-pak qiegħda tagħmel ħafna ħsara ma nistgħux ninjorawha. U billi aħna nonfqu 60 biljun euro fuq eh, sussidji illi Eh, jispiċċaw għant l-irtsijiet li huma wkoll fabbriki, taqsek mhux qed ngħinu għaliex imbagħad eh, ħaddiema oħra titilfu xogħolhom. Barra minn hekk eh, ma sarx laqqas evalwazzjoni tal-impatt fuq il-miżura illi l-emissjonijiet jitnaqsu b'50% sal-2030. L-Onorevoli Daily, grazzi ħafna President, aħna fl-Unjoni Ewropea aħjar minn ħafna bnadi oħra fejn tidħol il-klima u l-miżuri li għanna, imma da ma jfissirx li għanna tajbin bizzejiet, jina votajt kontra rizoluzzjoni għaliex eh, assolutament miex bizzejiet qoddim l-iskala tal-krizi li għanna qoddimna. Jiena naħseb li xaħut mill-voti li kienem fuq l-emendi u rew li aħna kollna paroli imma maħniex lesti illi nindirizzaw dawk illi huma l-iżjed responsabli għall-emissjonijiet Eh, per eżempju, kien hemm emenda li semmi eh, mit kumpanija li huma responsabbli għal 71% tal-emissjonijiet globali u dik l-emenda ma ġietx aċċettata. il u koll eh, aħna naħsbu li dan il-Green Deal ukoll kien ħajjuża il-pak biex jissussidja persuni u negozi li għamlu ħafna ħsara lill-ambjent memx bizzejiet budget biex naqirid biex eh, nitbedu mill-faham imma fl-istess ħin qed nafqu miljuni fuq il-difiża pereżempju. U għalhekk naħseb li din ir-riżoluzzjoni hija insult jekk inżommu f'moħħna dak li verament hemm bżonn isir. Issa Andrea Gluck mir-Renew. Grazzi, ħan nitkellem bil-Ġermaniż. Sinjuri, Sinjura President, ma naqblux ma fuq kollox aħna li hemm fir-riżoluzzjoni tal-Green Deal imma aħna rridu aħna li ma rridux huwa li nivutaw kontra taħ dir riżoluzzjoni għax aħna rappresentanti diretti tal-poplu u rridu nipproteġu l-ambjent u nikkumbattu tibdil fil-klima. Meta niġu għall-ETS ma nistgħux naqblu li dan ikun jiġi ST iżjed l-ETS aħna nirrispettaw il-miri li għandna ma ma rridux setturi oħra li jiddatu fl-ETS. Aħna għandna għodda importanti ħafna, meħtieġa ħafna bl-ETS u trasport u bini ma rridux li dan jiġi jestis għal dan. Il-kellimni nissa minuta jogħġbok. Grazzi ħafna. President, jina votajt favur tal-Green Deal għax verament għanna bżonnu minkejja n-nuqqasit li għandu. il-kwistjoni ta' sostenibilità trid tiġi indirizzata mill-ġdid fil-ħsieb tan ekonomiku. Sens ta' solidarjetà u jrid jiġi rispettat inkella ħan nitilfu l-appoġġ tal-poplu. Inkella ċerti nies ħajkollhom iħallsu l-ispiża tal-Green Deal ġdid u eh, ma jkunux favur ta' da kollu. Għad baqa' żmien. Nirringrazzja Essur Hanan. Minuta. Anzi, Joel Mel, Mela, Iva, grazzi Signora President. Aħna nixtiequ nejdu li aħna mpenjati ħafna biex verament niġġieldu favur l-ambjent. Din hija importanti wkoll għall bnida l-biodiversità imma rridu nammettu wkoll li fuq il-politika sovrana nazzjonali dan id-dokument qed iġib se jġib ċerċu problemi anki ġifiri mħabba il-flus. Hemm l-ideoloġija u kol meta wieħed iqis id-dokument kollu kemm hu, għalhekk aħna għamilna riżoluzzjoni alternattiva iktar koerenti, realistika u responsabbli, speċjalment imħabba l-ammont ta' flejjes kbar li se jiġu mobilizzati. Press li hawn ħafna gruppi hawnhekk li ikkomplu eh, issegwu hemm bżonn inkunu ħafna iktar responsabbli għaċ-ċittadini Ewropej u anki l edeja aħna għalhekk kastjajna, grazzi Sinjura. Skużani tgħid il-President Surħanan bistek bizbal. Grazzi, Sinjura. 50 sena ilu l-juni il-volpi u t-tigri kienu fil-periklu li jiġu estinti u issa dawn il-reġaw ħaddu spinta l-qoddim għax eh, mħabba l-post fej u ġifri l-aħjar xaħġa, l-aħjar xaħġa li sta tiġri għall-ambjent huwa l-ekonomija tas-suq. Anki Karl Marx kien eh, jaħsib hekk il-komuniżmu nafu ġara ġifiri fil-libħra u anki il-xmajjar ġifiri dawn l-speċi li qed jiġu estinti jekk inti trid tħarrisom hemm bżonn terġa' lura biex tkun tkun konservattiv. Bil-mikrofonu hekk joġbu s-sinjur. il-risorsi, il-foresti, l-ilma, dawn huma kolla importanti nsibuhom fid-dokument bħala wisq radikali għalhekk jien għalhekk ma tantx stajt jiena nappoġġjah id-dokument anki jiġifieri tnaqqis tal-2030 mhix realistika. Kenna wkoll biljun Eh, mill-budget huwa ammont redikolu meta nqisu kollox. Aħna ressaqna xi emendi biex nappoċċjaw l-enerġija nukleari tkun tista' tgħin anki fil-proċess fi żmien ta' tranzizzjoni dawn l-emendi d-dawx u għalhekk jiena votajt kontra. Is-sur Ġon Baski tal-ICR. Sinjuri, jiena bil-qawa kollha il-Green Deal opponejta, mhux biss għax għandna eh, dokument stramp hawnhekk li iġibna għal neurozi psikotika, imma dan kollu imżejjen bil-ipokresija. Kif jista' jkun tappoġġja dokument bħal da meta nqisu xi vvutajna se, seba' ilu ehm, għal um, dawn it-trakkijiet vojta li jistgħu jgħaddu mill-Ewropa u jieħdu l-investiment tal-Bulgarija. ma jimportanix mis-sorsi ta' enerġija fil-Europa tal-Vant u rridu neqirduha u ma rridux naqblu ma l-enerġija nukleari jew il-risorsi nukleari. Umbat il-manifattura tmur iċ-Ċina. Inaġija. Is-Sinjura Gill. um, I, strongly support the Jiena nappoġġa bisħieħ il-ftehim aħdar tal-Unjoni Ewropea. L-iskala tal-isfida hija tant kbira li għandha bżonn ta' rivoluzzjoni sħiħa. Mhux biss għandna bżonn ta' dak li jagħmlu l-gvernijiet, però rridu wkoll l-azzjoni taċ ċittadini, il-pis tal-ispejjeż m'għandux xieqa fuq dawk li għadhom l-inqas riżorsi jew l-inqas tħul, irridu nassiguraw illi il- populisti ma jisfruttawx il-bizza tan-nies lejn il-bidla. Importanti li aħna nassiguraw li nies jifmu l-importanza tal-impjiegi tagħhom billi jkomplu, però l-importanza wkoll tas-sostenibilità tal-pjaneta. Jiena bil-ħidma tiegħi fil-Kumitat Ikon innexxieli inqajjem kuxċenza fuq dak kwistjonijiet fis-settur finanzjarju u jiena kuntenta illi appoġġajt dan din l-opinjoni, din risoluzzjoni. Grazzi ħafna. Nadu issa għal espjegazzjoni tal-voti dwar il-mozzjoni tal-riżoluzzjoni dwar il-, -mozzjoni, tal riżoluzzjoni dwar il l-implementazzjoni monitoraġġ tad dispożizzjonijiet ta' drittijiet ta' ċittadini dwar il-ftehim ta' ħruġ. Ngħaddi l-kelma lil Jack Jones mill-SND.